għanna seba mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni u l-votazzjoni ħassir wara d-dibattitu dal-ħodu ġifiri din id-diskussjoni se jamalu għaw naddu għad-diskussjoni li jmiss li jadwar l arabia Saudita u l-kas ta' Sur Raif Badawi. Naddi issa il mikrofon l-Sinjura Logbire. Il-fat illi kienem it-tortura publika eh, ta' rajif posposta minħabba saħtu ifisser illi l-ewwel l-ewwel 50 daqqa ta' frosta ħallew impatt negattiv fuq saħtu. Immaginaw li għad baqa 950 daqqa ta' frosta oħra. Ir-reżoluzzjoni tagħna tal-lum hija importanti ta' ħafna qed nitolbu li jkun hemm il-ħelsin ta' badawi immedjatament dawn id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem eh, eh, fissaw l-Arabja Sawdija eh, huma arrestati mhix xi kassa ta' eċċessjoni dan. Jiena sena l-oħra ukoll iltqajt mal-avukat mm, ta' Badawi li wkoll kien intefa il-ħabsa u għandna nitlu f'diskussjonijiet mal-gvern ta' dan il-pajjiż dwar dan. Mela, Naddu, issa għal kellim li mis, issa Saudi Arabia, eh, sa u dija. Eh, kienet il eh, ċer tal ħafna musulmani fil-Arabja Saudija din jiltaqa ma dan l-estremizmu il-rinnovazzjoni f'dan il-pajis kun jekk ikun hemm diskussjoni ġdida fuq uh, l-Islam illum ħafna problemi ankam eh, nisin tefa'w il-ħabs għal reati zar eh, u anka esekuzzjonijiet. Rajf Badawi huwa vittma innoċenti illi fuq ta' pajjiż illi fuq livell internazzjonali jgħid li huwa moderni ma fil-verità għadu fil-Medju evo jiena inħos li għanna nejdulhom li ma jistax ikunu parti minn kunsill tal-Ewropa ta' drittijiet umani ma jkollhomx e, ma, jbidlux l-attitudni ta' fuq livell intern. Grazie ħafna. E, Rajf Badawi, blogger liberali, instab li muwix mux tatu bizzejiet eh, biex jieħu il-kumplament ta' daqqiet tal-frosta ma nix bżon il-tobba li jgħidunna kem huwa barba ru dan il tip ta' eh, kastik il ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż affettwa lin-nisa, l-tfal u anka eh, lil ċittadini oħra. E, f'din il-Kamra huwa diffiċli li wieħed jitkellem eh, dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdija u jiena inħeġġeġ lil eh, membri kollha li mm, jissieħbu mal-reżoluzzjoni li għamilna dawn il-ksur ta' Rajf Badaw jridu jiġu kundannati b'mod konġunt u wasal iż-żmien li eh, naraw x'inhi relazzjoni tagħna mal-Arabja Sawdija mhijiex attur kredibbli jew allejat li jiġilet kontra l-IS mux biss eh, estrema eh, eh, esporta l-idejat estremi tijaw imma anka japplika din il-violenza brutali bħala kastigi ta' kuljum waħna però meta dawn it-tipi ta' affarijiet isiru mill-ISIS nikkundannawhom u huwa tajjeb li nagħmlu dan anka fir-rigward tal-Arabja Sawdija. Grazzi President. Raif Badawi um, eh, u blogger u l-fundatur ta' Free Saudi Liberas ma jistax ikun jaqla aktar ita frosta u ma kulħadd jaqbel ma dan u rezoluzzjoni qegħdin jitolbu fiha illi din il-kundanna tiġi iblukkata u li rajf badawi jinħeles imma Irridu nirriflettu wkoll fuq xi ħaġa aktar wiesa il eh, il-relazzjoni tagħna mal-flus u mal-Arabja Sawdija li dejjem tikser id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet internazzjonali u anka qudiem pajjiż li huwa alleat tal-punent tinħoloq din is-sitwazzjoni ipokrita meta wieħed imbagħad jitkellem dwar il ġieda kontra terrorizmu. Kif nistgħu nitkellmu kontra l-ISIS meta aħna nqisu pajjiż bħala Arabja Sawdija bħala ħabib tagħna u li dan japplika l-istess tipi ta' kastigi għal kull min kritika il-reliġjon. Aħna rridu nirriflettu fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna l-onorevoli per Permi, grazzi ħafna, President, irridu nkunu sodi fil-kundanna tagħna għal dak li għatiseħ għal Badawi, ikkundannata l 20 sena ħabsu għal elf daqqa ta' frosta għax uża satirika fuq il-website um, uh, tiegħu barra l-problemi dawn il-problemi hemm problemi oħra marbuta man-nisa u ma' affarijiet oħra, ma nistax nifhem kif il-met X-xejja tal-punent bħala Angela Merkel li għandha tant standards morali f'rigward d dejn Grek eh, tibqa' hekk eh, bideja fuq zaqqa u anka David eh, Cameron meta esprima l-kondoljanzi tiegħu tal mot tal-mexxej Eh, meta mit il-reġi firri għanna dawn l-standards doppji firri għas l-Unjoni Ewropea eh, anka fid-dawl ta' dawn il-persuni dajfa u tant aħna ipokriti ma' dawn il-reġimi. Imbat um, għanna il-rigorizmu u eh, tal-Islam flan il-pajis u l-appoċ għall-Islam fundamentali. Grazie ħafna President. Il-orti illi ikkondanna l rajf badaw għal xar snin ħabs u għal elf uh, daqqa ta' frosta ma kienx jaf uh, e, e, se jseħ pala riżultat ta' dan kienet waħda mill-ħafna sentenzi lejn għat ta' attivisti li jesprimu eh, eh, eh, ruħom. Imma dan il-każ ġie magħruf madwar id-dinja u um, sirna nafu bil-kastigi um, mostrużi li jseħħu fil-Arabja Sawdija bħal dan iswad bil-frosta wanka anka esekuzzjoni pubblika, esekuzzjoni pubbliċi. Fil-fatt dawn huma aħna nikundannawhom meta nitkellmu dwar l-ISIS Eh, u eh, ma jistax ikonna dawn l-standards doppji eh, minħabba li għanna l-interessi ekonomiċi u anka l-interessi ta' sigurta ma dan il-pajis. Nalqu għajnejna ma ma nistawx namlu dan, ma nistawx naċċettaw għaffariet li marru kontra drittijiet tal-bnidem ma xaqas ma edin garantixu stabilta fil-reġun. Is-sigurta tista' tinkiseb meta jkollok sistema demokratika li tikkonforma mal ħarġin ta' drittijiet tal-bidem, grazzi ħafna. Em blue card għalik mill-sur uh, Fajker. Kollega, fil-diskors kinti inti semmejt il-difikulta li għanna fil-Parlament Ewropew u fl-approċ tal-Unjoni Ewropea lejn il-kustjoni ta' ġittijiet tal-bniedem għandna ħafna pajjiżi fejn dawn id-drittijiet tal-bniedem huma miksura jisef fl-Izrael fil-Marok u anka f'pajjiżi oħra u inqisuhom kollha bħala ħbib tagħna dawn imsieħba tagħna u hemm ħafna ftehimiet iffirmati magħhom ma taħsibx li wasal iż-żmien li fih dan dan il-Parlament nitkellmu b'mod ċar dwar l-attitudni tagħna lejn id-drittijiet tal-bniedem u kif se nħarsu lejn dan fil-ġejjini speċjalment fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi li jiksu dawn id-drittijiet il-ħin kollu. Jiena naqbel, senjur eh, sinjur, eh, il-drittijiet eh, tal-bniedem fjom infusom huma importanti ħafna, wieħed ma jistax jorbotom ma' kustjonijiet oħra u il-tasib politiku ma jistax ifisser li aħna eh, niksru id-drittijiet tal-bnidem ċertu każijiet u foħrajn le. Il-drittijiet tal-bnidem għandhom ikunu supremi fuq il-kwalinkwa ftejimiet oħra. Eh, eh, L-Onorevoli Preda, grazie ħafna President, il-PP titlop l-autoritajiet tas-Saudi tal-Arabia Sawdija biex jikkanċellaw il-kastik tal-iswad bil-frosta u ta' tixi kastik ieħor l-espressjoni tal-libertà tal-kelma m'għandix tiġi ikkastigata b'dan il-mod. għana ma firmajni xi riżoluzzjoni minħabba li riżoluzzjoni komuni qed tipprovdi e, l-istess qegħdin e, e, iħaltu l-Arabja Sawdija u l-ISIS Eh, fl-istess sentenza u din għalija miex aċċettabli aħna eh, eh, il-kollegi tagħna li sejrin l-Arabja Sawdija għadha ġifieri sejrin fl-Istat Iżlamiku jiena u koll ma nistax nifhem kif il, il proposti li jem u kol n Nadja Sanċenko u anka it-tartari illi qed iġu il-persekuzzjoni eh, eh, li qed ikollhom u dawn ma ġewx meqjusa il-kellim li jmiss. Eh, u importanti li natu kas, il-kas ta' Badawi irridu naraw u nimonitoraw il-ħarsin tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Deċiżjoni ta' elf daqqa ta' frosta hija ugwali għal sentenza tal-mowt, hija barbarika l-Arabja Sawdija ratifikata il-konvenzjoni kontra tortura u jiena nispera li eh, permessa din id-diskussjoni kun għadin għandu messaċ l-Arabja Sawdija li tikkanċella eh, din dan il kasti kolli. Eh, teħilsu li tippromovi dritti tal-bida fi rigward tiegħu. Fl-istess waqt aħna nixtiequ li jkun hemm riformi nilqaw ir-riformi ġudizzjarji li qed iseħħu Emmek u aħna nikoraġġixxu li l-re il-ġdijt li jagħmel l-almu tiegħu biex jħares id-drittijiet ta' ċittadini tiegħu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Howard għal minuta Presidenta. Il-swad bil-frosta hija tortura tortura huwa abbuż ta' ġitib tal-bniedem, blogging huwa espressjoni ħilsa, e, espressjoni e, e, ħilsa mhux permessa hija abbuż. Kull daqqa ta' frosta huwa abbuż kontra badawi, abbuż illi aħna għanna inħossu l-ġieħ tiegħu għandna nkollna ġixxu ħajdit il-mara tijaw għaltinna illi tant qed isofri illi l-qas jista jitkellem l-unika klim li jista jgħid huwa illi huwa id-dispjaċur ħafna għatfall tijaw. Qed jitlob eh, eh, illi tinħafirlu s-sentenza u li jissieħeb mal-familja tijaw barra mill-pajjiż. Illum qegħdin insejħu dan aħna Eh, meta smajna dwar il-ġida kontra terrorizmu eh, bisħobija mal-Arabja Sawdija, eh, ma stajniex ma niftakrux li dan il-pajjiż fil-fatt jiffinanza il-terrorizmu. Aħna nużaw din ir-riżoluzzjoni biex nsejħu il helsin nitolbu l helsin ta' Raif. Signori. Tiġa smajna illi il-kas ta' Badawi huwa tipiku fil-Arabja Sawdija. Jiena membru ta' l-Amnesty International u nixtieq ngħid illi fil-fatt dan huwa tipiku tal-Iżlam. L-Iżlam jiġi huwa distint mill-Iżlamiżmu. Ġifiri, bħalma ta' nejdu il-kapitalizmu u is-soċjaliżmu hemm differenza bejnietom. Mis-57 stat Islamiku 55 minnhom jabbużaw eh, il-drittijiet tal bnidem in-nisa huma suġġetti għall-irġilu ħafna mill-vitmi huma musulmani stess. Aħna rridu nitrattaw dan il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem fid-dinja musulmana f'dan il-parlament. Iva, ma jistawx ikunu nużaw il-wiġbieħor. Il-Honorable Depre għalla minuta. Uh, President, kollegi li huwa traġiku u mhux aċċettabbli fi trattament krudili tal surba dawi huwa li dan mhux każ iżolata jew inkella xi żball min-naħa tas servizzi tal-pajjiż, le dan huwa sistematiku u li huwa qar huwa li din hija sistema legali li hija stabilita mill-istituzzjonijiet ta' pajjiż li aħna nikkunsidraw bħala alleat tagħna. Illi huwa traġiku mhux aċċettabbli fil-kastigi li qed issiru fuq is-sulba dawi mhux biss il-brutalità tal-swad bil-frosta imma Il-fat li huwa qed jiġi ikkastigat ehm, e, għal apostasija u għal insult lejn l-Islam meta kull ma kien qed jagħmel kien li qed e, jitlob għal diskussjoni jam ehm, ħilsa fuq l-internet. E, din il-brutalità tur il-memx differenza mill dak li qed iseħħa fil-bombardjar ta' Daesh u Eh, eh, dan l-imġiba ta' dan il-pajis li huwa ħabib tagħna. L-Honorable Smith issa minuta. Grazzi ħafna President, kollegi. Huwa tajjeb li niftakru li id-dover tagħna huwa li aħna lejn il-ċittadini mhux lejn ir-reġim innifsu. Jiena ħabib tal-Arabja Sawdija, eh, kbirt frijat, għandi memoriz sbieħ dwar il-biberi u l-valuri illi jitolbuna li nkunu natu voċi u nitkellmu dwar dawn l-abbużi li qed isiru f'dan il-pajjiż Raif Badawi jiena nirringrazzja lill Amnesty Scotland li qed taħdem smuwa emblematiku. Huwa importanti għax l-autoritajiet tas Sawdi għamluħ importanti, għażlu li għamlu eżempju minnu u għalhekk huwa għatajb li aħna għal dak li qed seħem hemm għalu oħra u aħna qegħdin nagħmlu riżoluzzjoni għalihom jiena nitlob palma għalli surħawet illi jek aħna ħan ikoperaw ma dawn il-pajizi ridu nuru il-valuri xinu ma anka l-pajizi etnejt il-Renjonit ma nasbux dwar il-beħ ta' l-armi aħjar naħsbu dwar il-valuri tagħna forsi ħaddieħor joħodna aktar bis L-Onorevoli Gastalzo għaxar snin ta' priġunerija u elf daqqa ta' frosta mħabba diskussjoni religjuża. il sena l-avukat eh, eh, illi eh, indefenda drittijiet tal-bniedem. Xtip ta' sistema penali hija din għalfej wieħed jiġi ikkurat wara 50 daqqa ta' frosta biex imbagħad jingħata 950 oħra. Din hija sentenza ta' mowt li qed tingħata bil-mod il-mod ma nistgħux ignoraw din il-barbarità. L-Arabja Sawdija jekk hija eh, msieħba tagħna tirrispetta il-valuri tagħna u lil min għandu opinjoni differenti tirriforma s sistema penali tagħha u e, tagħmel aktar edukativa. il kuxenza ta' dan il-Parlament ma tistax tkun waħda li tinbidel kif millu mal-għada, kif qalu oħrajn, which nuru which ma la jisizu ieħor um, which ieħor mal-Saudi l-Arabi Sawdija ma nistawx imbeħħu ruħna għal barmil zejt kull ħaġa li seħħa l-Badawi qed isseħħ kontra tagħna bħala rappreżentant tal-libertà eh, tal-espressjoni tagħna il-kol aħna irridu nużaw kull strument possibbli illi għanna u l-gruppi kollha jridu ikunu jitkellmu bl-istess voċi mela għandek blue card minn għand eh, l-onorevoli Frusolika. Għataċċetta il- Sur Castaldo, wara dak li seħ f'Pariġi, l-attak ta' terroristiku ġifiri ta' Charlie Hebdo. l ambasġatur ta' l-Arabja Sawdija fi Franza attenda mal-personalitajiet l-oħra biex jappoġġa lil Charlie Hebdo u jagħti dan il-messaġġ. Imma jekk dawn l-affarijiet kollha jsaħħu fl-Arabja Sawdija eh, kieku ġifiri kun hemm sessib ta' gazzetta E, emmek il-kastik ikun ta' apostasija u e, ikunem kastik permessa sentenza tal-mot u nkella ta' xi elf daqqa ta' frosta, iġifiri. Mux il-bot e, beda moviment ġdid. Ma taħsibx li aħnana nipromuovu l-istess affarijiet kullimkien palma minna fil-rigward ċarli ebdow naqbel miegħek assolutament ma nistgħux naċċentaw endorsements ipokriti jekk irridu niġildu tassow it-terrorizmu rridu nuru eh, dan permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipji tagħna anka jekk dawn eh, huma eh, il-pajjiżi huma lejati tagħna jiena Iva, jiena Raif kull jum, assolutament l-onorevoli Kelly għal minuta. Grazzi ħafna, President. Bla dubju dan huwa każ um, ta' dispjaċir kbir għax minnaħa għandna relazzjoni tajba mal-Renju tal-Arabja Sawdija u għamilna ħafna permezz tal-fejm ta' assoċjazzjoni magħhom, imma minnaħa l-oħra mbagħad ikonna eh, dawn il-problemi. E, ġifiri, dan ir-renju li qed jala e, ħal e, min jiprofa jisprimi ruħu b'mod liberu, aħna ma nistawx naċċettawha din il-ħaġa. Aħna qegħdin namlu loba fil-verità dwar dak li qed iseħħanna minna ħal-oħra namlu pressjoni fuq ir-Renju tal-Arabja Sawdija biex eh, ikun hemm tmiem ta' dawn latti barbari eh, illi qed iseħħu bħalissa u għandu jinħeles rajf Badawi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Valenzjana għal minuta. Grazzi President l-Arabja Sawdija hija pajjiż imsieħeb tagħna rajif Badawi huwa blogger għaxar snin ħabs elf daqqa ta' frosta, tortura u mowta. Organizzazzjonijiet internazzjonali immobilizzaw is-sejħa għal ħelsin tiegħu dan il-Parlament laqas hu kapaċi li jibgħat messaġġ ċar għax il-PPE ma jridx jiffirma din ir-riżoluzzjoni magħna U dan taf fisser, dan ifisser li qed nitfgħu il-melħ fil-ferita ta' Badawi. Nispera li terġgħu taħsbu dwara di u nispera li l-kapita satu gvernijiet u l-ambasċaturi u negozjanti kollha li jmorru l-Arabja Sawdija e, għandhom u ftit, jirriflettu, jitkellmu, jazbu dwar il-Rajif e, e, Badawi jista' ikun forsi minn flok l-ekonomija biss jasbu wkoll fi drittijiet tal-bniedem u jitolbu għal ħelsien tiegħu jekk eh, ma nagħmlux dan inkunu veru fallejna. Issa nantu għal proċedura catch di E, pero għedin l-ura u għalek għan jitkelmu bis żewġ kollegi biex aħna nkunu nistaw e, inleħu mal-ħin dan ifisser illi ibda li b'mark Tara Bella dan din id-diskussjoni waħda lent biex nistaqsu ċertu mistoqsijiet hija aċċettabbli lil dan il-pajjiż qatt ma e, nsemmuh f'ċertu e, affarijiet e, hemm dan il-każ issa li għandna qudiemna tal-Rajf um, Badawi u tal-Kastik li ngħata purament għax għamel xogħol ta' ġurnalist. jiena ċert illi eh, anka nisa fil-Arabja Sawdija eh, eh, edin batu ma ninsawx il-kastigi li nataw iż nisa illi saqu il-karozza u il-persuna li nqatat il rasa jiena ma nistax ngħid li jiena ċali ebdo un bat minnaħal oħra ngħid li jiena il-dollari taż-żejt u ninsa id-drittijiet tal-bnedem. Signora Lunacek, grazzi, President, Kommissarju. Jiena kontenta ħafna illi għanna maġġoranza wiesa ta' sitt gruppi politiċi li edin jitolbu għal Helsin bla ebda kondizjoni ta' Raif Badawi. Għalix, is-swat fil-frosta hija sentenza l mewt 10 sin ħabs għal-libertà tal-espressjoni hija barbarika, ma nistax naċċettawha din il-ħaġa. Issa, il-PPE minkejja dan il-konsensus wiesa u s solidarjetà ma' Raif Badawi, għalfejn mhumiex qed jaqblu għaliex il-konsiderazzjoni ta' żejt huma aktar importanti mill-ġlieda kontra ksur barbariku tal-libertà ta' espressjoni bekk in-nuqqas ta' solidarjetà hija xi ħaġa li qed nikkritika u jiena hu pjaċir li xorta waħda se nagħmlu xi ħaġa anke mingħajr il-PPE li mhumiex hawnhekk bil-wifqa flimkien magħna biex bekk jifqu dan is-swad bil-frosta jieqaf u rajf jinħeles. Qegħdin nistennew U wkoll għal sejħa minn Vienna għal Helsin bla kondizzjoni u anki l-kundanna ta' dan il rejat barbaru. Grazzi ħafna il-Kummissarju Sejk Joġbok. Grazzi President, eżis kollegi. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni il-Parlament ta' għall appoġġ tal-universalità ta' drittijiet umani madwar id-dinja. L-Arabja Sawdita huwa imsieħeb importanti ħafna l-Unjoni Ewropea kif ukoll attur kulturali, politiku fil-vant nofsani u anki fil dinja Musulmana bħal ħafna oħrajn fl-Ewropa aħna inkwetati dwar il-kastik illi inata l-sur Raif Badawi minn orti tal-Arabja Sawdija is-sena l-oħra u anki eh, sentenza ta' swat bil-frosta, sentenza li bdiet f'jannar ta' din is-sena, aħna konna qegħdin u għadna qegħdin insegwu l-iżviluppi brabta mal-kastijaw kif ukoll situazzjoni ġenerali ta' drittijiet umani eh, fid-dawl ta' dak li tiseħ fil-Arabja Sawdita u allura bla dubju ta' xejn il-kondizzjonijiet ta' sentenza ta' Sur Badawi kif ukoll in-natura tal-kastik li huwa enata huma kwistjonijiet li tassew jinkwetawna bħala Unjoni minn barra dana kollu. Is-sentenza donna hija sproporzjonata l-aħħar stqarrija tal-kellim għal rappresentant Oli il sinjura Mogherini fid-9 ta' Jannar ifakkar il-pożizzjoni tagħna fir-rigward ta' dan il-każ. Dinja fost ħafna f'inizjattivi li qegħdin nieħdu fuq livell tal-Unjoni tagħna u s-servizz ta' azzjoni esterna qed jagħmel monitoraġġ kostanti tas-sitwazzjoni permezz ukoll mad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea frijad u koordinazzjoni mill-qrub ma' stati membri tal-Unjoni Ewropea diversi inizjattivi ta' kuntatt formali u informali qegħdin issiru siru mal-awtoritajiet tas-Sawdi kemm fil-kapitali anki fuq livell lokali. U sa mill-ewwel Eh, sentenza ta' swat bil-frosta f'jannar naraw u għedin naraw illi il-kontinuazzjoni ta' din is-sentenza ta' swat eh, kellhom jiġu posposti dawn is-sessjonijiet u nittamaw bekk illi il kumplament ta' sentenza tiġi sospiża u ċertament aħna minnaħa tagħna se nkomplu qegħdin nagħmlu pressjoni fuq l-imsieħba tagħna fis-Sawdi biex jirrevedu is-sentenza Għaliex qegħdin nifmu il il-każ jista' jiġi referit mill-ġdid għal orti tal-appell. Qegħdin ukoll naraw illi ikonna dialogu onest u wiesa fuq id-drittijiet umani ma l-imsiħba tagħna tas-Arabja Sawdita għaliex ukoll hemm opportunità minħabba l-proċess ta' riforma ġudizzjarja li għaddejja bħalissa hemmhekk il-kastik korporali u li jumilja il-dak li jkun hija xi ħaġa illi dejjem se jkun priorità fid-dialogi tagħna. Naċċertakom il-ġdid. Aħna minn ħatana sejrin insegwu mill-qrib il-kas tas-Sur Badawi u inwasslu it-ħassib tal-Unjoni Ewropea permezz tal-kanali adattati. Grazzi lill kummissarju Jien arċevejt seba'